imma dan kollox isir fin-norma ta' diskussjoni demokratika u jien ma nixtieqx li nrażżan din il-possibilità tajjeb wis issa ngħaddu għal voti. Mela, minn agenda nivvutaw issa fuq il-rapport eh, ta' Sur Berge fuq il-disciplina tal-budget. Qed nitkellmu fuq l-MFF u anki il-proġett ITER. Għanna emenda orali, Sur Lamassur. Nirringrazzjak, Sur President jina nom tal-Kumitat tal-Baġit nitlob li qabel namlu dan il-vot uniku inti tissottometti li din l-Assembleja eh, vot dwar emenda li l-bira ħadda unanimament mill-Kumitat tal-Baġit. U għam eh, emenda li tasal tard ħafna. Emenda li aħna mar nexenix nitraduċi bil-lingwi kolla fil-lingwi kolla. Imma qed nitkellem fuq emenda li hija ta' importanza politika għax wara li sa intlaħa ftajim il-ġemal oħra fit-triologu dwar il-finanzjament tal-proġett ITER, il-Kunsil aħna sinna nafu li l-biraħ wa nofsinar adotta u kol motina nipud dan il-ftajim. Ma kienem stqarja unilaterali li ġiet firmata minn sitt stati membri li dan il-rapport eh, qed jiġi interpretat bil kontra minn dak li kif qed nifmu aħna. Għalhekk il-Kumitat tal-Baġit aħna rajna li dalodu b'mod solonni il-Parlament jirjerġa' jitkellem dwar dan għax il-ftejjin fit-trialogu ma lħaqniex ovvjament ta' minniħ għalhekk jiena nix nixtieq nitkellem eh, skont l-artiklu 161 tal-istatut tagħna biex naċċettaw din l-emenda anke jekk twaslet in-nattart ħafna. Grazzi ħafna. Iva, nirringrazzjak. Eh, nirringrazzjak, President tal-Kumitat tal-Budget li qed iressa din l-emenda. Għalek, l-emendi u l-interpretazzjoni kif ġew adottati mill-Kutat tal baġit il-biraħ ħalli nitlob jekk nara kemm xi oġġezzjonijiet min-naħa tal-Assemblea le ħadd l-ebda deputat ma qed joġġezzjona mela bekk nistgħu nivutaw fuq il-mozzjoni, il-mozzjoni ta' Sur Lamassur dwar il-ftejb li ntlaħaq fil-kumitat tal-budget il-bira. Ekk ġobkom minu favur. Kontra. Astensjonijiet. Mela, l-emenda, il-proposta ta' di ġiet adottata minn din il-plenarja. Nistaw bekk issa nivutaw dwar il-rapport ta' Sur Böge. Mela, votazzjoni nominali. Għan votaw fuq il-rapport li għandu fiħu koll emenda ta' Sur Lamassur. Mela, niftaħ il-votazzjoni. Votajtu kollek joġobkom, nala il-votazzjoni. Mela, il-rapport ġi adottat. Il-rapport li mist għanna il-rapport ta' Sinjura Jenġejewska dwar il-budget kif ġi kif ġi emendat niftaħ l-votazzjoni, nalqa l-votazzjoni, jekk votajtu kollha. Grazzi, Signora. Il-rapport tijak jaddi issa għanna il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarieta. Niftaħ il-votazzjoni. Zamikam głosowanie. Nala il-votazzjoni. Dan il-rapport jaddi grazzi sur Berger. Issa għanna il-rapport ta' Sinjura Matera dwar il-mobilizzazzjoni il bobilizzazzjoni tal font Ewropew tal aġġustament ta' globalizzazzjoni. Niftaħ votazzjoni, votajtu kollha nala il-votazzjoni. Grazzi ħafna, Sinjura Matera, ovvjament il-rapport jaddi. Issa naddu għal-rapport ta' Sinjura Sippel id-dritt tal-informazzjoni fi proċedimenti kriminali. Għanna votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. Votajtu kolla, nala il-votazzjoni. Il-rapport jaddi, grazzi Sinjura Sippel. issa għanna il-rapport ta' Sinjura Ajala Sender, il-nomina ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri. L-ewwel vot dwar is-sur Pinkston. Vot sigrit. Blue light. U intom se taraw fuq il-magnitakom dawl blu u tivvutaw favur kontra jew tastjenu. Ġifri passoltu. Imma sejkolkom um, dawl wieħed biss fuq il-magni tagħkom. Mela, qed nivvutaw fuq in-nomina tas Sur Carol Pinkston. Niftaħ il-votazzjoni. Ivvotajtu kollha? Nagħlaq il-votazzjoni. Kandidatura psijenta, gratuluje. Mela, adottajna din il-nomina, nifraħlek sinjur. Issa, nivvotaw Sur Henrik Odbo. Niftaħ il-votazzjoni. Votajtu kollek iġobkom. Nana il-vot. Aċċettajna u kol il-nomina il-ħatra ta' Sur Odbo. Issa, ħan votaw għas-Sinjur eh, Juan Francisco Corona Ramon. Niftaħ il-votazzjoni. U s-sur Odi Iva, sur Odi, eh, sur President, aħna qegħdin nipproċedu fuq il-konsultazzjoni dwar dawn in-nomini tal-orti tal-awdituri. Jiena nfakkarkom li din hija magħmula minn 27 membru l-artiklu 286 e, tal-trattat jgħid jistipula li e, dawn jiġu nominati wara li ikun hemm ukoll il-Parlament jati jagħti l-idea tiegħu mbagħad dan kollu jgħaddi il-Kunsill. Hawnhekk għandna tmin stati li qed jipproponaw il-Belġu, Spanja, Finlandja, l-Irlanda, l-Italja, l-Portugal u l-Iżvezja. U f'dawn it-tminja hemm erba' li l-gvernijiet tagħhom kellhom gvern ġdid il-Belġu, l-Italja, d-Danimarka u l-Spanja. Il-Belġu, l-Italja minna relazzjonijiet u bil-elezzjoni Danimarka u Spanja. Mela, minn dawn l-erba' stati Spanja, fejn il-forzi eh, u koll fejn il-forzi eh, politiċi imbidlu l-istati l-oħra ma talbu xej imma għal Spanja il-forzi politiċi ta' Spanja talbuni biex eh, skont l-artiklu 108 ta' regolament intern tagħna talbuni biex noqdu ftit lura dwar dan li nieqfu milli eh, li nipposponu l-vot dwar dan din il-persuna għax il-re ta' Spanja għadu ma ddeċidix laqqas eh, fuq din il-nomina. Jina kont Marsilja fil-laqa tal-IPP meta diskutejna dan kollu. Grazzi. Grazzi ħafna skont il-regoli interni tagħna Issa nixtieq li xi ħadd jitkellem favur il-mozzjoni, min jixtieq? Jan is-Sur Speroni fidejk. Grazzi ħafna, President, ħafna drabi fl-Europa il-rida tal-poplu ma natux kasa. Aħna rajna biex fil-Greċja ma jitnidix il-referendum, l-Italja ma kellix l-elezzjoniet, ma fil-Greċja e, fi Spanja saru. U naħseb għalek li peress li hemm gvern ġdid fi Spanja li ħareġ minn elezzjonijiet demokratiċi u ħilsa għandu ikollu xi jgħid fuq din il-ħatra jkun sinjal ta' demokrazija fil-prattika. Iva, issa għandna xaħat ħadd kontra sur Sloboda. Iva, President, ovvjament aħna fis-njura għajala sender aħna nafdawa kompletament, imma irrit namel sqarrija bitċar. Hawnhekk qed nagħtu pożizzjoni indipendenti. Aħna qed ngħidu l-persuna tajba jew le għax-xogħol. Mhux qed nitkellmu fuq xi nomina tal-gvern u dan irridu nkunu ċari dwaru persuna tajba l-pożizzjoni jew le mela darboħra li Pipi jista u koll jitlob li kummissarju jimbidel għax ikun hemm bidla fil-gvern dak il-pajjiż. Aħna qegħdin nitkellmu għall-Ewropa u mhux għall-gvernijiet hawnhekk. Din hija xi ħaġa li għandha dejjem tkun quddiem għajnejna għalek jina rrit namel din l-istqarri din l-grazzjoni ċara xaħat ġi nominat ehm, rajna l persuna taqbel mal xogħol tittamel il-profil tagħha sinjura Ajala Sender reprezentatinna dawn in-nies kollha u aħna rridu nivutaw saqqal persuna u mhux għax idbidel il-gvern fi Franza forsi din in-nomina tinbidel. Grazzi ħafna. Kim pana Odi L-ewwel ser nivvutaw dwar il-mozzjoni tal-Onorevoli Odi. Il-mozzjoni hija għandna nipposponu il-vot għalhekk ser nivvutaw dwar din il-mozzjoni l-ewwel. Minu favur din il-mozzjoni. Ser ikonna nagħmlu verifika elettronika, votazzjoni miftuħa. Qed nivvutaw dwar il-mozzjoni tal-Onorevoli Odi. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Il-mozzjoni ma taddix. Państwa, e, głosujemy, głosujemy teraz. E, Għandastant, issa nivvotaw dwar il-nomina ta' Sur Corona Ramon. Vot sigrit, votazzjoni miftuħa. Badi, zamikam għosso. Kulħat vota, votazzjoni maluqa. Kandidatura przyjęta. Gratuluję. Nomina tiġi adottata. Proset. Issa in-nomina tal lun tas-sur Itali għal qorti tal-awdituri. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni segreta. Kulħadd vota. Votazzjoni magħluqa. Nomina taddi. Il-kandidat li jmiss l-onorevoli, is-sur Kevin Cardiff. Votazzjoni segreta, votazzjoni miftuħa. Sti głosowali zamek. Kulħat vota? Votazzjoni maluqa. Kandidatura przyjęta. I ot... Nomina accettata. sur Pietro Russo, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni maluqa. Taddi, Proset. Nomina Limes is-sur Vitor Manuel da Silva Caldeira. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivota, votazzjoni magħluqa. Il-nomina ġiet adottata proset. L-aħħar kandidat is-Sur Hans Gustav Vesberg. Votazzjoni dwar din il-nomina miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Taddi, proset u grazzi lill rapporter is-Sinjura Ajala Sender tal-li ħejjed dawn il-voti kollha fir-rapport tagħha. Rapport li jmiss. Rapport Jimenez, rapport Romero, l-ebda mozzjoni u l-ebda emendi ma ġew infasla. Grazie President. Nixtieq niverifika xi ħaġa li kienet żbaljata. Forsi ma nixrobx biżejjed kafe surodi, iżda għandna gvern ġdid fil-Belġu. Domna 500 jum u iktar Iżda kien hemm elezzjonijiet qabel u jiena rrid ngħid dan il-punt lill kamra Grazzi, signora. Aħna l-koll konna nafuh dan. Imma kien ta' min n jtenniħ. Id-demokrazija taħdem bil-mod imma r-riżultati kif il-koll nafu huma tajbin immens. Issa, naddu għattini qari dwar l-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni. Dan huwa rapport Jimenez, rapport Romero. L-ebda mozzjoni, rapport ġin fassal u mannix lanqas emendi. Għalek, nadottaw il-pozizjoni komuni tal-Konsil. Il-rapport li jmiss, il-rapport Matteo, u koll għanna t għawnek? dwar proċedura unika ta' applikazzjoni għal permess ta' residenza u ta' xogħol għal ċittadini ta' pajjiżi terzi fl-istati membri. M'għandniex mozzjoni u lanqas emendi bħar-rapport qabel u għalhekk nadottaw il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill. Grazzi l-rapporter l-Onorevoli Mattia. Rapport li jmiss huwa rapport Rivellini u koll ja rakkomandazzjoni għattini qari u tkopri ħut mid-dispożizzjonijiet ta' ftehim għas-sajt illi sar mill-Kummissjoni tas-Sajt fil-Mediterran. Hawnhekk m'għandniex mozzjoni nirrifjutaw u lanqas emendi għalhekk nadottaw il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill. Grazzi Onorevoli Rivellini. Il-vot illi jmiss. Rakkomandazzjoni għattini qari dwar il-kontijiet annwali ta' ċerti tipi ta' kumpaniji fir rigward tal-mikroentitajiet. Ir-rapport lejne. Għedin naraw il-pozizjoni tal-Kunsil, il-Kumitat tal-Affarijiet Legali, fassal ħames emendi se nifutaw dwaru minnu favur. Minnu kontra, astensjonijiet. Jaddu. Għalek, naddottaw il-pozizjoni komuni ekki femendata. Nifirħu l-onorevoli lejna. Sanna rapport de Castro dwar il-ġestjoni finanzjarja għal xi stati membri f'diffikultajiet kbar. F'dak li għandu xaqsam l-istabilità finanzjarja tagħhom. Qegħdin nitrattaw l-abbozz ta' regolament. Ser nivvotaw dwar is-sitt emendi mill-Kumitat Envi minu favur kontra astensjonijiet jaddu Issa ser nivutaw dwar proposta tal-Kummissjoni hekk kif emendata minnu favur, minnu kontra, astensjonijiet. Taddi. Issa l-abbozz ta' rezoluzzjoni, votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali, kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Proset lill-Onorevoli De Castro, ir-rapporter. Issa rapport ta' Robert Sturdy. Eddin nevalwaw la bozz ta' rezoluzzjoni paragrafu 24 minu favur. Minu kontra. Astensjonijiet. Jaddi. Premessa ġe minnu favur l-ewwel parti kontra astensjonijiet ta' di tieni parti minn erba' minnu favur kontra astensjonijiet ta' di it-tielet parti minnu favur kontra astensjonijiet ta' di ir-raba' parti minnu favur kontra astensjonijiet taddi. Elle, minu favur kontra astensjonijiet taddi. Premessa M minu favur kontra astensjonijiet taddi. Premessa N minu favur kontra astensjonijiet taddi premessa o minu favur. Kontra astensjonijiet taddi. Issa ser nivvutaw fuq la bosta riżoluzzjoni kollha kemm minu favur kontra astensjonijiet taddi. Grazzi lil kulħadd tal-kollaborazzjoni tagħkom.